il-delegazzjoni Litwana tal-bitna għal l-immunità parlamentari ta' Sur Viktor Spaskic u skont l-artiklu 9 paragrafu 1 dan ħajġi mibawt il-Kumitat.